Thank you. Grazzi, jgħid president Mod ġenerali dan il-Parlament jaħdem bil-kontribut ta' punti di vista politiċi differenti u għalek naħseb li kollha għandhom l-istess dritt li jkunu parti mill-xogħol biex insibu soluzzjoni komuni, ma naħsibx li għaw xi ħadd li għandu dritt li ċertu konvenzjoni politika m'għandix dritt li tkun parti mill-isforzi komuni. Iżda xorta waħda nixtieq nirringrazzja l-membri għal mistoqsijiet li resqu u l-kummissarju nominat Miskovici għat weġibiet li ta' Issa, Sur Miskovici, nistidnek tagħmel stqarrija ta' eluq għasira ta' mhux iktar minn ħames minuti qabel ma nikkonkludu l-laqa. President, membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri, grazzi ħafna tal dan l-iskambju ta' femiet. Naħseb li b'moċċar nista' ngħid li kellna skambju ta' femiet frank, dirett, wieħed li jitlob ħafna minni ukoll. Iżda nixtieq nirringrazzja wkoll l-interpreti li permettunna jkollna din id-diskussjoni b'mod multilingwi. Nittama li tistaw tifmu li natajt it-weġibit tijaj bla rezerva ta' xejn. Nittama li rejt senċerità tijaj bħala Ewropew irrida rida tijaj li nkun impenjat bisħiħa responsabiltajiet kollha li ser ikolli fuq spallejja. Nixtieq nagħlaq billi intenni uħut mill-konvinzjonijiet li kienu konvinzjonijiet li kelli minn dejjem dawn l-aħħar snin. Għala Kummissarju Ewropew ir-responsabilità tiegħi ser tkun nkun oġġettiv u imparzjali u l-interess Ewropew li se nħaddan nkun għal-qalbi meta nkun qed nagħmel x-xogħol tiegħi huwa spirtu huwa mudell huwa effiċenza ekonomika u ġustizzja soċjali kif qal Jacques Delors u jiena nkun irrid li l-ispirtu Ewropew jibqa' jeżisti biex ikun iktar modern, jitkattar, ikattar il-ġejt u dawn huma l boxla tiegħi li waslu l-vożjoni tiegħi jiena qiegħed uddimkom fuq għażla tas-Sur Juncker u il nominani u huwa żinni għal dan il-portafoll u ħanaħdmu flimkien biex nwaslu tkabbir għal dan il-kontinent. L-ewwel l-investiment, ħanġildu kontra diżugwaljanza, il-frodi, frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, niżguraw li jkun hemm trasparenza, niżguraw li jkun hemm progress fuq l-trasferiment ta' skambju automatiku, intejbu dwana. Dawn huma kollha prioritajiet li huma l-prioritajiet tas-Sur Juncker u huma prioritajiet tiegħi u ser ikunu tiegħi u bħala Kummissarju Ewropew naħdem f'kolleġjalità mal-kollegi kollha tiegħi. Dak kollu li jgħid eh, Sur Juncker u li qalilkom fil-missjoni tiegħu naqbel miegħu m'hemmx ġerarkija jew inkella persuna li tiddetta l-affarijiet l-persuna oħra, aħna kummissjoni trasversali b'kompeti indaqs u kollha għandna l-kompetenzi li nikkoordinaw ix-xogħol u jiena ħanaħdem kolleġjalità fil-kollegi mal-kollegi tiegħi fil-kummissjani mal-Viċi Presidenti l-ewwel qabel kollox is-Sur Dombrovskis u Jurki Katajnen li ħanaħdem magħhom kuljum u nixtieq ngħid mod ċarutont li tlieta li aħna Misser ikun hemm kompetizzjoni falsa jew burokratika jew arriqa ma seru kunem hemm differenzi politiċi li jipplikaw aħna rridu nelbu kollox għaliex inkella jkun telta ħin u ta' enerġija wkoll. Aħna rridu nqattaw l-enerġija tagħna u l-ħin tagħna nsaħħu l-ekonomija tagħna mill-ġdid. Jiena nixtieq nikseb ir-riżultati u jekk ma naġixux bil-mod kifett il ma rnexxinniex u għalhekk irridu tim maqut, tim sot li jaħdem fuq l-istess anijiet. Tkellimt man nies konċernati, naf li hija l-għażla tagħhom ukoll. Fl-aħħar bħala Kummissarju Ewropew ħanaħdem mill-qrib mal-Parlament Ewropew u fl-ewwel qabel kollox ovvjament mal-membri ta' dawn il-kumitati preżenti f'dan ismih illum. Jiena konvint bisħiħ li l-Ewropa għanda tkun il-vizjoni tagħna. Jiena kbirt minn kont eh, tifel, eh, saħħaħt il-vizjoni polita tiegħi u rajt il-rappreżentanza tagħkom tal-popli Ewropej u intom tiġġieltu kontra d-deficit demokratiku, għandkom suffraġġ universali għalhekk u flimkien magħkom ser nissielet kontra l-isfidi li għandna qudiemna f'dawn il-ħames snin li jmiss. Jien nemmen li weġibt il-mistoqsijiet tagħkom uħud mill-mistoqsijiet kienu diffiċli u tajtkom tweġibiet diretti nħoss. U jien qed illi ser nkun hawn biex nagħtikom widen, biex nitkellem magħkom, biex naħdem magħkom biex niksbu progress fl-Ewropa, biex tassew nkunu nistgħu niksbu riżultati. U mbagħad niġu ġudikati fuq ir-riżultati li niksbu. Il-Kummissjoni intom jiena kollha niġu ġudikati fuq hekk. U għalhekk, President, Kienet esperjenza emotiva ħafna li nkun magħkom hawnhekk illum u kienu nura lija. Jiena ħanerfa responsabiltajiet tiegħi fuq spallejja bħala Kummissarju Ewropew imma din hija responsabilità li ħanerfa bis-serjetà b'mod ċar u b'mod sod Naħseb li ekk huwa mitlub minni u hekk ser nagħmel. Nittama li konvinċejtkom minn tal-inqas konvinċejtkom dwar l-esperjenza tiegħi, dwar l-impenn tiegħi, dwar ir-rieda li naħdem għatih fuq dan ix-xogħol. Grazzi tal-ħin li allokajt allokajtu għalija tal-għodu. Il-President, nixtieq nirringrazzjak, Kummissarju nominat, għal tal-li ġejt u dimna lek għal dan ismiħ u l-mod erqan kif involvejt ruħek fi dialogu, dialogu li naħseb li tal-frott. Grazzi ħafna. Issa, skont ir-regola applikabli l laqqa tal-koordinaturi ser isseħ in kamera biex nevalwaw smiħ tal-lum dan ser isseħ missija sa' satajon nofs ta' wara senar. Nalaq illa.